Grazzi ħafna, President. Membri onorevoli, huwa unur kbira lija li nkun magħkom hawnhekk illum qudiemkom bħala kandidat għal waħda mill-pożizzjonijiet tal-tim ta' kummissarji għall-ewwel President elett tal-Parlament Ewropew. Wara 13-il sena qiegħed hawnhekk membru tal-Parlament Ewropew li huma punti importanti tal-karriera politika tiegħi. Matul da żmien jiena dejjem defendejt il-ġustizzja, l-dinjità u l-ugwaljanza li huma l-pilastri li l-Unjoni Ewropea permezz tagħha saret ir-raġun l-iktar taġit u liberu fil-pjaneta. Dan din hija kisba importanti tal-azzjoni politika u aħna ek nixtiequ għal-futur. Eżis kollegi fil-kampanja elettorali għamilt kumment zbaljat minna ħatijaj li kienet jissogra li xekkel l-impen tiegħi fil-konfront ta' l-ugwaljanza. Kien zbal minn ħatijaj jintlabt skuża dak iż-żmien u nerġentenni li jiddispjaċini. Niskuża ruħi għax nemmen li l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa l-pilastru fondamentali li fuq l-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar ġusta, inklusiva u iktar prospera. Eżis kollegi, jiena ma mit lebda modifikazzjoni għal dikjerazzjoni ta' interessi finanzjari bħala kommissarju fl-attivitajiet kollha tiegħi professjonali u politiċi u għandkom kollox qudiemkom Bħala membru parlamentari Ewropew jiena aġġornajt id-dikjerazzjoni tiegħi l-bieraħ għaliex inbidlu ċirkostanzi tiegħi li kien hemm fid-dikjerazzjoni tal-bidu. L-ewwel nett irridu nqisu l-beħ tal-isħma tal-kumpanija Duker tal-żejt u Petroglis li jiena semmejtilkom qabel u hija familja tiegħi kellha l-isma tagħhom u għalhekk rid naġġornaħ. Tieni rid li jkun hemm traċċar tal-reżenja tiegħi mill-Fondazzjoni FAES għal-nomina tiegħi ta' kummissarju nominat. Jiena mill-2008 l 2011 kont anke fil- President tal-Komitat Elettorali Nazzjonali din hija disponibbli u jiena batta lill-Parlament Ewropew eżak kif ġejt hawnhekk. Dan il-Parlament huwa bidla punta bidla tal-ħajja demokratika Ewropea u l jiena rrid dialogu politiku intens li jkun lajn ta' kwalinkwa proposta li jinħan proponi fil-futur. Tistaw serħu fuq disponibilità tijaj u ta' servizzi tijaj jekk intom teħtieġu dan biex bekk nintaqa' magħkom nispjegalkom l-affarijiet u nitalmu minn xulxin. Naħseb id dialogu dejjem jista' jgħinna biex nelbu l-egoizmi nazzjonali biex bekk ikonna proġett komuni ta' solidarjetà flimkien. Jiena ek netniħu u dimajnejja eh, fuq spallejja din ir-responsabilità li qed tali bħala portafoll li għandi azzjoni tal-klima u enerġija li huma żewġ suġġetti li ħajkunu id-destin ta' ġenerazzjonijiet tal-futur. Jiena konvint li l-Unjoni Ewropea rrid ikollha rwol mexxej fuq livell globali fuq l-azzjoni tal-klima biex bekk ikun hemm u tkabbir. Bekk biss nistgħu niżguraw li l impentana kontra tibdil fil-klima jkun permanenti u jwassal għal riżultati tangibli. Imnuni li fl-esperjenza politika tiegħi pal Ministru tal-Ambjent l-azzjoni politika tiegħi kienet ċara u tonda biex nappoġġa l-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward it-tibdil fil-klima. Għaliex jiena ċert il l-Unjoni trid tissielet din il-battalja u tit tamela opportunità ħdimt spalla ma spalla ma Hedegard li nishtiq nirrodda laħajr għax-xogħol li għamlet u l-tqajt mal-partit interessati ewlenin tal-limt li rridu nkunu korreġużu u fil-politiki tagħna. Membri onorevoli, jina naħseb li l-deċiżjoni li naqdu l-azzjoni klimatika u l-enerġija hija ewlenija bħala importanza bħala għażla tal-President elett Juncker. Jina naf li din il-politika ambizjuża ambizjuża ta' tibdil fil-klima, l-politika tal-enerġija sostenibli hija l-istess parti żewġ naħat tal-istess moneta. Importanti li jkollna sinerġiji indispensabbli biex b'ek dawn il-politiki nagħmluhom effettivi. Membri onorevoli, il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal afas tal-2030 għal klima l-enerġija u eżempju eċċellenti tal-użu ta' din l-integrazzjoni. Għanna ħafna sfidu d-dimna hemm bżonn li jkun hemm progress deċiż għal ekonomija b'użu baxx tal-karbonju, innaqsu b'mod sinifikanti l-emissjonijiet ta' gassijiet tal-effett serra, noħolqu sistema tal-enerġija li tigarantixxi enerġija li jkun jiflaħ għaliha kulħadd bi prezzijiet raġonevoli niggarantixxu il-forniment tal-enerġija, naqsu d-dipendenza tagħna mill-importazzjoni tal-enerġija u noħolqu opportunitajiet ġodda għal tkabbir ekonomiku u tkattir tal-impjiegi. Dan kollu mhux possibbli jekk ma niżdux ħabel wieħed f'qafas koerenti u inċiżiv. Membri onorevoli, kelli mandat ċaru tont mill-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, mandat li jiena nixtieq nirrispetta mill-ewwel jiem tal-ħidma tiegħi. F'dan l-qafas, l-ewwel nett il-ġlida kontra tisħin dinji u dan irridu nmixxuh fid-dawl tal-summit ta' Pariġi tal-2015. U għalhekk nilqa' din l-opportunità biex intenni mill-ġdid li l kunsil ta' Ottubru jrid ikun ambizzjuż fit-tnaqqis tal-biosodu tal-karbonju, l-effiċenza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded biex nilqaw għall sfidi li għandna qoddimna. Din hija responsabilità kollettiva li ma nistgħux ninjoraw. L-Unjoni Ewropea tkun fuq qudiemnet tal-użu tal-enerġija rinnovabbli biex bekk niġildu tibdil fil-klima, noħolqu tkabbir u anki nwaslu għal tkattir tal-impigi. Irrid li naslu li naqdu terminu Ewropa mal l-enerġija li tiġġedded biex bekk nisfruttaw il-vantaġġi ta' din l-enerġija. It-tielet l-Ewropa permezz tal impenta ta' kulħadd titkun il-kontinent l-iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Juncker kien ċar li 30% tal-effiċenza tal-enerġija obbligatorja sal-2030 hija lan indispensabbli li rridu nilħuħ u jiena ħanissielet magħkom biex bekk niżviluppaw politiki f'dan ir-rigward billi niksbu l-aqwa kunsens possibbli. Dan kollu jrid iseħħ billi nqisu wkoll li Unjoni Enerġetika Solida hija meħtieġa biex ikun hemm politika tas-sow ta' vera tibdil fil-klima għal futur biex bekk ikun hemm ġid għal kulħadd għaddejjin minn ħafna turbulenzi, speċjalment rib il-frontieri tagħna u dan qed ikollu konsegwenzi tangibbli. Għal daqstant il-priorità l-iktar urġenti tiegħi bħala kummissarju tkun li nigarantixxu il-forniment tal-gass wara l-ħarifa. 26 ta' settembru kummissarju Oettinger prezenta proposta għal ftehim bejn l-Ukrajina u r-Russja propju għal dan rigward biex nevitaw problemi ta' forniment tal-enerġija fil-ħarifa jina nittama illi naslu għal ftejim li r-raġuni terbaħ dejjem u ma nitilfux it-nejn li aħna, għax l-ħar mill-ħar kullħat għandu xitlef. Jina nemmen f'dan il-ftejim u nħankompli naħdem biex dan il-ftejim jitlaħaq. Membri onorevoli, l vulnerabilità tal-Europa fir rigward id-dipendenza tal-enerġija hija ċara u dimajnejn kulħadd, għalhekk hemm bżonn sigurtà tal-enerġija. U bħala kummissarju għall-azzjoni klimatika u tal-enerġija jiena naħdem koordinazzjoni mal-Viċi Presidenti għall-Unjoni tal-Enerġija biex bekk l-Unjoni Ewropea ikolla politika ambizzjuża tibdil fil-klima skont dawn il-pilastri. L-ewwel nett moderazzjoni tal-konsum tal-enerġija hemm bżonn nimxu nkomplu nsaħħu l-efficienza ta' enerġija li lin mill-2020, anke fis-settur ta' proprjetà, trasport, ecc. It-tieni hemm bżonn suq waħdini tal-enerġija ta' vera fejn ikun hemm moviment ħieles. Għal dan il-għan hemm bżonn ta' netwerk ta' interkonnessjonijiet integrata bejn l-Istati membri kollha u intemmu minnu fih l-iżoli enerġetiċi li għandhom xkiel leġislattiv billi impoġġuhom fil-qalba ta' deċiżjonijiet tagħna. Nridu neqsu wkoll id-dipendenza tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea billi nfittxu għajun ġodda tal-enerġija u importazzjonijiet ġodda billi nlaqqgħu flimkien il-saħħa tan-negozjar tagħna u billi insaħħu flussi fuq żewġ naħat. Il-kurutur tan-nofsinhar huwa parti importanti tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-forniment tal-enerġija. Hemm bżonn ikun hemm inċentivi għall-innovazzjoni u r-riċerka fl-enerġija u hemm bżonn li naġlu mal-erkem jista' jkun biex ikun hemm tnaqqis fl-ispejjeż u anki twaqqif ta' teknoloġiji ġodda ta' użu baxx tal-karbonju. Rridu nsaħħu il-produzzjoni tal-enerġija tagħna u rridu ntejbu l-koordinazzjoni fuq il-politika enerġija nazzjonali biex bekk l-Ewropa titkellem għal pajjiżi terzi vuċi waħda. Barra minn hekk l-Ewropa teħtieġ li jkollha governanza enerġetika komuni biex tiggarantixxi kultura ekoloġika ta' vera kooperazzjoni tal-enerġija fuq livell reġjonali. Membri onorevoli, jiena qed nimmira biex ikun hemm żvilupp sħiħ tal-qafas għall-2030 billi nużaw l-għodot kollha disponibbli u nagħmluhom konformi mal-għanijiet tagħna. Antikom xi ideat naħdem biex ikun hemm it-tisħiħ tas sistema ta' skambju ta' emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra, l-ITS. Il-priorità tiegħi li jkun hemm riserva ta' stabilità ta' suq Market Stability Reserve biex ikun hemm stabilità fis-suq tal-karbonju. Rrid tinsaħħaħ ukoll l-ITS e biex bekk niggarantixxu illi l-anijiet il-ġodda tal-klima wara l-2020 nilħquhom. Barra minn hekk għandi l-intenzjoni b'dialogu ma'kom biex nfassal proposta ta' liġi għad distribuzzjoni tal-anijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra li ma jitħlux fis sistema ETS ta' skambju tal-emissjonijiet. Dak li għandu x'jaqsam is-settur ta' trasport ħajkun meħtieġ li jkun hemm adattament u trasformazzjoni bil mot il-mod ta' sistemi kollha biex naslu għal bilanċ meħtieġ. U fl-aħħar tranzazzjoni għal użu baxx tal-karbonju pal ekonomija tagħna tittimxi it fit mal-innovazzjoni. Membri onorevoli, Il-prioritajiet li semmejtilkom ħaj kontribwixxu għal ġlida kontra l-qatt, speċjalment fost iż żaza U f'dan ir-rigward, il-President Elet Juncker ser jippreżenta pakkett ta' l-impjiegi tkabbir u investimenti għal 3 biljun euro. Ħanaħdem biex 300 biljun 300 miljon euro. Jena nishtiq li kunem dialogu lix l-ġlida kontra l-azzjoni klimatika u l-enerġija ma tafx ma taqax tara frontieri jew ideoloġiji politiċi differenti għalix kulħadd ħajkollu ibat il-konsegwenzi jkun hemm problemi tal-enerġija. U għalhekk ma nistgħux neqpa' bidejna fuq żagħna. għanna ħafna x'nissugraw, għandna ħafna assi li rridu nħbu għalek għalhekk naħdem flimkien magħkom u nixtieq la appoġġ tagħkom biex naħdmu flimkien fuq dan ir-rigward. Grazzi.